U issa hemm set rezoluzzjonijiet li daħlu id-dibattitu l-est u issa għaddhom mill-ewwel għall votazzjoni Betreffend Bangladesh, Menschenrechte und Bevorstehung. Il-rezoluzzjonijiet eh, fuq il-Bangladesh, id-drittijiet tal-bniedem u relazzjonijiet li ġejjin u rezoluzzjoni konġunta minn ħames gruppi differenti. Paragrafu 8 tat test oriġinali votazzjoni miftuħa. Għad Votazzjoni maluqa. Adottata. Paragrafu 10 test originali. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Tuħat vota. Votazzjoni maluqa. Adottata. Premessa I. Għanna emenda orali li minn minnant il-sur tana kelli ma jidirx li jgħataw, ġifir nifutaw minnajr l-emenda. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa rizoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, Votazzjoni magħluqa u ukoll. Il-Katar, is-sitwazzjoni tal-immigranti hemmhekk il-ħaddiema. Riżoluzzjoni konġunta minn erba' gruppi. Nivvotaw fuq paragrafu 8 tat-test oriġinali favur. Kontra. Mhix daqsak ċara ejja nivvotaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kuħat vota. Maluqa maddiċ. Professa B test oriġinali. Nifutaw b'mod elettroniku mill-ewwel votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Tekst oriġinali ta' promessa E elettroniku mill-ewwel miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rizoluzzjoni kollha kemm hija kif ġiet emendata votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu issa rizoluzzjoni tal-Bolivja. Għanna rizoluzzjoni konġunta minn erba gruppi differenti. L-onet erba favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Amenda ħamsa favur kontra Maddiċ laqqas. Votazzjoni fuq test reġinali b'emendorali me Signora de Kaiser illi ħat prezenta ħilna. Yeah, äh, uh...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 mela nieħdu miżuri konkreti u passi konkreti, ġifiri ma tkunx fidejn is-servizz estern li jieħu l-miżuri adattati da kollox adattonijiet. Okay. No, but it's only 10% in the ah. afternoon, so ah, there okay. is an offer position. Yes. Okay, das sind genügend um Einwände. Aha, għanna bizzet nis li oġazzjonaw. Ejna eh, fuq il-test oriġinali minn paragrafu 4, votazzjoni maqsuma minnu favur il-test oriġinali dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Wara premessa minn dan numru wieħed dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa ġe dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ laqas. Rizoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Ma ħadd Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Proset kollegi, mela il-minuti ta' din is-seduta jkunu disponibbli fil-sessjoni li jmiss għall-approvazzjoni jekk ma jkunx hemm iżjed suġġetti xi punti ġidu tqajmu nistgħu nagħdu riżoluzzjoni l-entitajiet li huma msemmija fihom. Ringrazzakom ta' ħidma tagħkom għar nofsinhar illum nittama jkollkom il-vjaġġi tajb sur ordi għandek mistoqsija point of order.